everybody. Uh, welcome to our... Għanna taħbira minnaħa tal-interpreti. Eh, l-interpreti jishti u jinformawkom illi għanna tilwima industrijali eh, mħabba l-kondizjoni ta' ħidma li ġew imposti unilateralment fuqna u din il-tilwima għada għaddejja u daħlet fit-tilet ġimma tagħha. Minkejja ħafna konċessjonijiet minna ħatana, il-management għadhom għamlu lebda tentativ biex jikontattawna biex jirsolvu din il-kwistjoni. U bħala riżultat ta' dan nixtiequ ninformawkom illi dispieċina illi aħna maħniex sen nippermettu illi, in, illi in, inkomplu naħdmu għall-iktar minn minuta waħda wara il-tmim tal-laqatana illi tispiċċa eżattament fis-sitta u nofs. Grazzi. Mela, signuri, Nibdow adottajna l-agenda u se nibdow bl-emendi u l-emendi ta' kompromess minnaħa ta' zoċ rapporters kien hemm 380 emendi għal proposta tal-Komissjoni li ġew mresqin u kien hemm 56 emendi proposti minnaħa tar rapporters ġew diskussi wkoll me shadow rapporters u kienu disponibbli għal attenzjoni tagħkom il-kol bħala tlestija għal din il-laqa. U nissuġġerixxi illi nibdew l-ewwel bir-rapporters u mbagħad inkomplu bix-shadow rapporters u għal rapporters għandna għal linta s snjura Mosca, pero ma nafx xekkixaw, u xi ħadd jitkellem minn floka. Grazzi ħafna, grazie Signora President. Lina qed nirrappreżenta is-Sinjura Noska għal grupp tal-SND. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil segretarjat Sur Dalton kif ukoll l-assistenti kollha għal ħidma kenna eh, żewġ laqat tajbin ħafna u kenna laqa teknika u diskutejna ħafna kwistjonijiet eh, f'dettall U għalhekk huwa ċar li għandna bżonn dan ir-regolament biex niġġieldu kontra il-kummerċ illegali tal-beni kulturali. Teżisti l-unanimità u għalhekk għandna bżonn illi nuru minn fejn ġejjin dawn il-beni però mhux dejjem huwa ċar il-pajjiż oriġinari li ma jkun. Għandna bżonn insibu soluzzjonijiet għal dan inqas ta' ċertezza u għandna bżonn regoli komuni li nistgħu nużaw biex ikonna livell ta' unanimità. Ma nixtiqux li ikonna problemi li ma nistgħux nsolvu, ma bżonn niskuraw ruħna illi anki dwarna tkun kun nistaw eh, kollox imxi fuq ir-rubini, kun hemm imħalsin il-dazzi il doganali kollha, anke dak li huwa regolament ta' sportazzjoni biex hekk nevitaw xogħol u piżijiet addizzjonali. Ma nixtiequx li jkun hemm iktar eh, opportunitajiet bħal dawn. Issa jekk naraw l-annes għal dak li huwa l-kontroll tal-beni u l-anness tar-regolament ta' esportazzjoni, hemm bżonn ukoll li jkun hemm unanimità u jekk nistgħu naqblu inkunu nistgħu nimxu il qudiem ma għandna bżonn ta' diskussjoni ulterjuri. Issa l-Onorevoli Dalton, rapporter. Grazzi ħafna, Presidentina u koll nishtiq nirringrazzja l żewġ segretarjati u Sinjura Mosca tal-ħidma tagħhom Kenna relazzjonijiet tajbin ħafna ta' bejnietna, kenna żewġ laqat ta' shadow rapporters u qed nieħdu passi pożittivi biex ikonna soluzzjoni. Hemm xi kwistjonijiet pendenti iva u naħseb li waħda mill-isfidi l-iktar kbira għal dak li huma l-importazzjoni illegali ta' dawn il-beni kulturali nafu per eżempju meta jasal il-ħarruf Eh, f'New Zealand jew il-partijiet tal-vettura jiġu pereżempju mill-Ġappun imma għal beni kulturali situazzjoni ferm iktar komplessa x'aħna nipprovaw nużaw il-ħsib tagħna modern għal affarijiet storiċi. U naħseb li waħda mill-isfidi l-iktar importanti li għandna hija illi konna ftehim fattibli għal awtoritajiet doganali għax biex dawn tal-aħħar ikunu jistaw jaraw meta eżatt pereżempju statwa ġietu minn xi pajjiż elfejn sena ilu u minn suppost ikun lassaw jekk kien xem esportazzjoni legali jew le jkun kważi impossibbli li jagħmlu hekk u għalhekk iva għatem sfidi biex insibu sistema fattibli għal kulħadd kif nifima jien għandna bżonn nifakaw dawk fuq dawk loqsma li huma l-iktar ta' riskju għax wara kollox għandna proposta fejn lan huwa li nrasnu l-flussu l-fluss tal-finanzjament tat-terrorizmu u smajna fil-laqa interessanti mill-IPP fl-aħħar laqa ta' xaddew li jridu jsejsu ruħom fuq il-red list tal-icon u naseb dawn l-interventi immirati jallinjaw ruħhom sew mal-anijiet tagħna biex ġifiri ma jkunx hemm daw il-prodotti jew il-benni ta' li mbagħad jirriskjaw eh, li jaslu fidejn ta' terroristi għal finanzjament illegali. Għanna bżon eh, naċċettaw illi hemm bżon li nifissaw prioritajiet biex is-sistema tkun fattibli u tkun tista' tinħadem sewwa għal kulħadd kif għad l-awtoritajiet ta' dwan għandhom ħidma impossibbli u aħna lek sen uh, Eh, flok intaffulhom, insidulhom ma' dawn il pisiet Issa meta nitkellmu fuq il-livelli minimi fil-fema tagħna għandna bżonn nikkonsidraw tliet livelli minimi. L-ewwel wieħed għal dawk il-prodotti ta' liċenzja u li mhumiex ta' oriġini Ewropea. u mbagħad jekk ikun eh, oġġetti li għandhom valur imnaqqas jew u għanna bżon illi naraw per eżempju dawk il-beni li ġew traffikati pala mbagħad ikunu rikavat ta' atti ta' terrorizmu. U għalhekk dawn l-oġġetti illi per eżempju ġew minn xi skavi eh, jew forsi minn xi siti ta' monumenti antiki lan mhuwiex illi ma nħallux eh, dawn l-oġġetti morru lura pajjiż ta' oriġni, anzi u naħseb illi l-oriġni Ewropea ma suppost eh, suppost jidħlu f'dan il-kamp ta' applikazzjoni, anzi nifaċilitaw ir-ritorn tagħhom. Jekk insegwu il regolament fuq l-esportazzjoni hemm varjetà ta' perjodi, pereżempju għal kwatri, eh, din itkellmu 50 sena u dan japplika wkoll għal ġugarelli u għall-lob Umbat għal dawk li huma artikli arkeoloġiċi, umbat il-limitu huwa mit sena. Il-Komitat Kult prova simplifika s sistema u eh, kombina etata ta' mit sena imma ma naħsibx li qed niffokaw f'dan f'dan ir-regolament, pereżempju verżjoni oriġinali eh, tal-logħba Monopoly 1934 tkun fil-kamp ta' applikazzjoni tal-livell minu waħna ma naħsibux li dan huwa lantana. Il-Kummissjoni ħasbet eh, ta' livell minnu ta' 250 sena tkun eh, xirqa u oħrajn fiż-żewġ kumitati kif ukoll jien mill-emendi wkoll ishom jaqblu u naħseb li dan il-livell minimu ta' flus hemm bżonn ikun livell xira adattat issa fuq l-ammonti naħseb għandna bżonn narmonizzaw fuq il-livell ola ta' 50.000 euro palmen fil-regolament tal-esportazzjoni għalla volja meta naraw l-antikwitajiet forsi hemm bżonn adattaw ruħna. Issa fuq kwistjoni dipendenti hemm xi affarijiet oħra li għanna bżonn nikkonsidrawhom fost ix-shadows fejn it-tama li jkun hemm per pereżempju il-firi kif kommerċali kif ukoll it-transitu ta' dawn l-artikli, ġifiri mhux artikli se jibqgħu hawnhekk, oġġetti mhux se għaw hawnhekk fl-Ewropa. Hawnhekk ma sibniex soluzzjoni specialment fuq il-perjodu ta' transitu hemm bżonn ngħid ħassib fisem il il grupp tiegħi kellna xi diskussjonijiet utli fost shadow rapporters fuq dan il-punt u nirrikonoxxu li din mhijiex kwistjoni sempliċi. Imma nista' nħalli l-affarijiet kif inhuma li hemm ħafna punti oħra nista' nitkellem fuqhom dan ir-regolament imma hemm kelliem oħra li żgur se jitkellmu fuqhom u nistenna bil-ħerqa nisma' il-shadow rapporters il-kelliema x'għandhom xajdu miż-żewġ komitati. Grazzi ħafna jekk fimt so, Iva, hemm xi ħadd mill-PPE imma il-Sinjura Fehajen u il-Sinjura Velessa mhumiex hawnhekk. Pascal, forsi għandek xi ħaġa x'tajtent, imma fimt illi Iva japprezzaw il-kooperazzjoni tajba mar-rapporters. U għalhekk għall-SND għall-imkon għas-surkon imma nasib inti dak li kellek tajt u għalhekk dan ifisser illi għal ICR u inta għanna David Campbell mux għet nara hawnhekk lanqas u dak jfisser sur Selimovic nista' ngħaddilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. <coughs> Nishtiq nirringrazzja daw kollha involuti inklusi il-rapportez, l-kol rapportez, Naħseb wasalna ximkien diġa għamilna progress kif għal sul Dalton qed insibu eh, ftejim fuq kompromess fejn ikun possibbli illi nkunu nistgħu naddottaw fl-aħħar mill-aħħar nixtieq ngħid xi żewġ affarijiet x'affarijiet illi fejn aħna sodisfatti, x'affarijiet fejn asbuljatem li problema. Artiklu 4 u 5 ovvjament l-iktar artikli diffiċli u kienu fil-qalba ta' diskussjoni tagħna nemmen li l-kompromess li ġi imqassam sab il-balanċi tajjeb bejn l-intejbu test ta' beni kulturali jitlu fl-Unjoni Ewropea oħrajn li ma xeklu il kumeċ Dan huwa bilanċ diffiċli. Nasbu u koll għanna bżon niddiskutu l-annes tal-regolament illi se jkun kruċali għax dan se jiddeċidi eh, li ma primu mal-proċeduriet proċeduri U mbagħad huwa importanti wkoll dik li l-istqarrija ma nixtiqux nimponu eh, pis ta' liċenza ta' importazzjoni meta d-dekjerant qed jimporta biss bolol jew eh, kodba ehm, oġġetti li mhux se jiffinanzjaw it-terrorizmu. Jiena kuntent nara wkoll li d dispożizzjoni tal-Istat Membru l-Kummissjoni biex iżviluppa sistemi elettroniċi issa ġiet imdaħla fit-test dan huwa punt importanti ħafna għalina anki jekk nifmu diffikultajiet f'ċerti pajjiżi imma dan huwa punt importanti biex hekk niffaċilitaw il-ħajja ta' kulħadd. Ikun essenzjali wkoll nsibu kompromess għall artiklu 4.c u nibdew ngħidu li meta jkun hemm rifjut li sat membri sa identifikaw il-Kummissjoni u iktar importanti Eh, f'każijiet ta' suspett ta' traffikar illegal għandhom bżonn jantifikaw li l-Europol u Interpol biex hekk ikun hemm iktar eh, azzjoni. Napprezzaw ukoll l-emenda tal-alde li minflok export country naktbu third country biex hekk id-dikjarant meta jkun hemm xi għajn ta' loġġett ma jistax jiġi identifikat ikun jista' eh, jagħti l-provi li l-oġġeġ ġie esportat mod illegali mill-pajjiż terz. Waqt li nippruvaw insibu kompromessi aħna qed nipprovaw naqsu nagħlqu l-lakuni naf li ma nistgħux nagħmlu hekk għalihom il-koll imma qegħdin nippruvaw nittrattaw fajl illi qed jipprova jkopri dawn l-aħħar 5000 sena u da kollu li ġara kien hemm stati li issa sparixxew se jkun diffiċli imma b'din il-leġislazzjoni se nipprovaw illi nsibu bilanċ biex nittrattaw dawn l-affarijiet kollha differenti u nsibu mezz kif irrasnu l finanzjament illegali ta' attivitajiet terroristiċi. Ovvjament, detalji huma importanti ħafna, imma jina nittama illi inkunu nistaw eh, naslu namlu l-aħħar pass. Grazzi ħafna lil kulħadd. And then uh, we move on to Grazzi ħafna issa shadow rapporter tal-Inta għal-grupp tal-ħodor l-Onorevoli Buckner. Grazzi ħafna, Signora President. Permetti li najt li nemmen illi aħna qbadna triq tajba il-biċċa l-kbira tal-gruppi politiċi għandhom għan komuni li konna pozizjoni illi eh, xejjen il-lakune kollha li jeżistu u biex inħarsu il-patrimonju kulturali u jekk u hekk kif qalu il-kollegi huwa diffiċli ħafna għax dan is-suġġett jiġbor ħafna affarijiet differenti eh, beni kulturali ta' l aluf ta' sena imma ukoll Eh, huwa uh, dokument tekniku fl-istess waqt u għalhekk naraw il-firxa kbira ta' oġġetti li jikomplikaw ħafna r-regolament. Ovvjament dan joħloq nuqasijiet u hemm ħafna minnhom huma differenti minn xulxin u għajna fiduċjuż illi nkunu nistgħu noħolqu dispożizzjonijiet effettivi u naħseb li qbadna triq tajba. Għalija u għal grupp tiegħi huwa importanti ħafna illi eh, ndaħlu dispożizzjoni kif qed nipproponu attwalment. Pereżempju, regolament tapplika għal transitu fit-territorju doganali tal-Unjoni Ewropea meta awtoritajiet kompetenti għandhom raġunijiet raġonevoli li jemnu illi dawn il-beni kulturali ġew esportati mill pajjiż uh, eh, ta' oriġini ksur tal-liġijiet. Dan huwa dettal li huwa importanti u għandna bżonn illi nħarsuh mill-qrib ħafna. Issa fuq il-proposta illi ninkludu l-lista tal-ikon, maħniċ qed nitkellmu hawnhekk fuq eh, żoni ta' konflitt, imma oġġetti li huma f'periklu għal ħafna raġunijiet mhux biss falsifika u għalhekk deċidejna biex li naqblu illi eh, daħlu din il-lista jekk nużaw din il-lista tal-ajkon għal eh, zoni kollha mhux biss għal dawk f'konflitt ixa. għal dak li huwa l-annes nemmen illi għandna bżonn eh, livell minimu ta' età iktar għadda ta' twiratni xettiku illi impoġġu livell minimu ta' valur għax dan ovvjament varja malajr imma naħseb li nistgħu nsibu soluzzjoni komuni. Grazzi ħafna President, grazzi lilek. U issa ngħaddi il-kelma lill kummissjoni fejn għandna il sinjura Nikol illi qed tirrappreżenta l-Kummissjoni Ewropea minn qed nara. Iva, Iva, għadaw, grazzi Sinjur President. L-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja lir rapporter u lill membri l-oħra tal-Parlament Ewropew tal-isforzi kollha Eh, taħħom biex jaġnu l-aħjar jagħtu għamla l-aħjar strument kif ukoll eh, l-interess kbir muri għal proposta tal-Komissjoni u l-ġrida kontra eh, din l-importazzjoni illegali ta' beni kulturali minn pajjiżi terzi u importanti ħafna aħna ningrazzjaw l-iktar għall bozz ta' emendi fuq il-proibizzjoni illi ikun hemm id-daħla ta' dawn il-beni kulturali illegali fil-spazju doganali Ewropew regolament eh, japplika għal beni mhux tal-Unjoni Ewropea. Nilqaw ukoll emendi li simplifikaw il-lista ta' definizzjonijiet u nidefinixxu aħjar il-source eh, country, il-pajjiż ta' oriġni kif ukoll ir-rikavat illegali ta' oriġni fejn ma nistgħux nidentifikaw il-pajjiż ta' oriġni u għandna bżonn nikkonsidraw il-pajjiż ta' esportazzjoni. Ħadna nota ta' l-emmendi fuq l-introduzzjoni ta' valur minimu ta' valur tal-età proposti kif ukoll l-usu tal-anness tar-regolament tal-esportazzjoni kif ġie msemmi qabel minn flok il-Konvenzjoni ta' l unesco Nixtiequ però nattiraw l-attenzjoni tal-Istati membri fuq il-żida tal-kamp ta' applikazzjoni li dawn il bidli tiġibu forsi magħhom. mod kostruttiv u kollu ma daw klementi li, li ċaraw illi licenzi doganali mumiex titlu uh, ta' uh, eh, sidja ta' dak li jkun u jistaw ikunu wkoll raġunijiet għal rifjut tal-applikazzjoni għal licenzja. Nifmu it-ħassib fuq l-iżvilupp f'waqtu ta' sistema elettronika li skambju ta' informazzjoni bejn l-autoritajiet tal-Istati membri u se neżaminaw il-possibiltajiet ta' finanzjament minn naħa tagħna il-proposta għal programm ta' dwana għal kooperazzjoni ġifieri reċentement adottata mill-Kummissjoni u issa ġiet trasmezza lil koleġislatur ikun jista' forsi jkopri finanzjament bħal dan fil-fema tagħna. Għanna nifmu wkoll it-tħassib espress fuq il-penali varjabli u l-monitoraġġ jista' forsi jindirizza dan it-ħassib min-naħa tal-Parlament. Aħna perswasi il l-analisi tal-proposta minn naħa tal-Parlament Ewropew bil-linta bl-imko u bil-kalt bħala tret komitati se jikkontribwixxu biex naraffinaw il-proposta biex nkunu nistgħu nilqgħu l isfidi diffiċli li għandna qudiemna b'mod iktar effettiv u minħabba l-urġenza tal-kwistjoni, mod partikolari meta niġu biex niprojbixxu eh, il-patrimonju aħna noddu fuq il-kolleġislaturi biex inkunu nistgħu naslu għal ftehim qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'Ġunju tal-2019. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi lilek. U issa ngħaddi l-kelma għal dawn il-klim tal-aħħar lil co-rapporters anzi Dan Dalton. Thank you. Grazie. Aħna kellna kooperazzjoni eċċellenti naħseb li ħafna mill-gruppi fil-fatt mhumiex il-bot minna u jena fiduċus li nkunu nistaw nsibu soluzzjonijiet komuni. Fuq il-punti li ġew msemmija, naħseb li l-punt tal-aldi u importanti ħafna. Memx neċessarjament bżon ta' licenza ta' importazzjoni għal kollox, għal dawk li għandhom riskju għoli. U għeddin aħna niprovaw naraw xinu għal-qafas legali li għanna fuq dan. U naħseb u kol, jina da xejn għadam ħasseb fuq il-fat illi meta nintroduċu għahna thresholds fuq l-età u fuq il-vallur, aħna nkunu għedin neċessarjament et u eh, eh, loopholes. Pero ma naħsibx hekk għax aħna l-lantana għal nwaqfu l-kriminalità organizzata u terrorizmu. terrorizmu jena naħseb illi il-fat li namlu threshold aħna eh, inkunu edin neskludu dawk il-prodotti illi musta jkun probabli eh, illi illi din il-kriminalità organizzata u terroristi jkunu interessati fihom. U punt ieħor fuq it-transitu. Hemm bżonn noqogħdu verament attenti xirridu nitolpa hawnhekk. Għax ħafna drabi mhuwiex possibbli nwaqfuhom fit-transitu il-prodotti anki jekk ikun hemm suspett illi kienu esportati illegalment. Is-sitwazzjoni hija diffiċli meta l-pajjiż jgħidilna fil-fatt li huma legali, però kaħna għandna suspett biss. Kif sen sen għamlu, sen infurzaw il regoli ta' pajis terz mod indipendenti. U dawk il-pajjiżi mhux qegħdin jirrispettaw regolament tagħna jekk ikunu għaddejjin dam il pajis terz għal pajis terz ieħor, ma nistgħu nagħmlu xejn. Irridu noqogħdu attenti fuq kif se nikdbu hawnhekk il-biċċa ta' transitu. Naturalment jekk hemm pajjiż stess li qed jgħidulna b'mod ċar li se jiġu mill-Ewropa li huma se jgħaddu mill-Ewropa li huma legali, allora għandna dritt inwaqfhom. M'għandniex dritt però jekk aħna għandna suspett biss. Għanna rridu naħdmu daqsxejn fuq din il-kwistjoni ta' transitu għax hemm e, pożizzjoni differenti fuq dan. U nittama u li insibu ftejn fuq dan. Ma kifat fil-bidu jiena naħseb illi qegħdin nersqu lejn xulxin u nittama li kona proposta ħarija li tkun nkun nistaw naħdmu fuqa. Grazzi, sur il-rapporter liħor tal-enta. Kon, il-sur kon. Kif għal, kif għal kollega Dalton, aħna naħseb verament miexjien lejn ftejim. Un naturalment nistaw il pozizjoni differenti inqabluhom, in fl-imkien. In, irridu nqoddu attenti pero li ma jkonniex loopholes. Irridu nizguraw illi ma jkonniex regolament illi joħlo problemi għal għadwana. U fl-istess ħin u bat irid ikun hemm ċertezza legali għal sistema doganali. U dan huwa importanti. Għax attualment hemm uh, loopholes. Uh, per eżempju hemm grupp ta' pajjiżi fejn hemm loopholes. Però meta nitkellmu fuq il-regolament il regolament tal export irridu niżguraw illi eh, eh, eh, illi tkun ħaġa ċara u wieħed kun jista' japplika minnaħa tal-dwana. Grazzi ħafna. Nixtieq nsemmi l-votazzjoni fuq dan il-fall se tkun se tkun waqt is-sessjoni li mejs ta' Ġunju. Nirringrazzja il-kulħadd. Grazie.